I would like to welcome. Nishtiq nilqakom għal l-eżerġizzju ta' dalodu jobkom sibu postkom. Ħalli nibdu. So my first time. L-ewwel punt Dozzjoni ta' l-agenda Dottata il-minuti indbatu lill-membri kollha tal-peti u jekk ma tkomx oġġezzjonijiet dawn naċċettawhom ukoll. Il-minuti tal-laqa tas-26 ta' frar ġo approvati, issa għandi xi aħbarijiet għalikom illum nilqgħu magħna minn Claire Bienta, Ministratur tagħna l-ġdid, verament aħna nistanaw bil-ħerqa li naħdmu mija kek joġobkom irrispettawa qabel ħadmet fil-Fan Committee u l-Departiment tal-Policy hija Franċiża. Nixtieq ukoll ngħidilkom li is-smieħ tal-petizzjoni rajt se tissir fit-23 ta' Ġunju fil-għodu u il- laqali qalimis tal-petition se tsir fil-4 u l-5 ta' Mejju u se jkunaw il-Bundestag mill-Ġermanja li se jagħmlu lna żjara. Se jkollna l-Viċi President Timmermans ukoll se jkun Mana u għallaqa tagħna fil-5 ta' Mejju fit-3 ta' warnof senar. Jiena nispera li tistgħu tkunu għawn kolla għal dawn iż-żewġ dibattit importanti. Għallaqa s Sur Timmermans jiena nippropona li l-koordinaturi jibdow u ma jitkellmu u mbagħad nagħmlu il-prinċipju tal-catch Taqblu ma' din proċedura? Mela, taħt l jow bi manna xej għalek immorru għad deċiżjonijiet tal-koordinaturi li għadna kem spiċċajna għaddejnijom għabel ġejtuntom fil-kamra l-adozzjoni tal-Mejju, tal-Aġenda ta' Mejju, se jkun hemm xi emendi din se tiġi amenda ta' skont id-diskussjoni li kellna u nibatuha għal approvazzjoni bil-miktub nibatu ilkom ovvjament. Il-petizzjoni ta' Spanjoli se nisimawom fl-aġenda ta' Ġunju għax hemm il-proċeduri tal-elezzjonijiet bħalissa. Fil-essendi għandna punt għalla bozzar tal-opinjoni dwar il-rapport tal-IBE fuq il-situazzjoni fil-Mediterran e għal-fat li għanna bżon approċ kompluta l-Unjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni biex il-Kumitat Libe joħroġ b'rekomandazzjoni. Umbat, 23 ta' aprili għad għall-emendi. Rekomendazzjoni kontestati ġew adottati fil-format li jina proponejt, eċezzjoni ta' il-punt il 1062 tal-2013 għax din ma kienieċ aċċettata u qed nagħtu xarej l-petizzjonati biex jiġibu informazzjoni ġdida. Aħna fil-laqa tal-koordinaturi deċidejna ħafna affarijiet mela fuq il-fact-finding missions. I'll, I'll get the information in the right order just in a second. On the fact... Fuq il-fact-finding missions, id-deċidejna li se namlu waħda fl-ħar ta' din is-sena, għax kellna l-eżerċizzju tal-baleaġ, u Spanja hija wkoll inkluża. Il-koordinaturi se jiftemu fej se eh, sir din iż-żjara u anki għal-sena d-dieħla nispera li nkunu tit iktar ikonna ftit iktar ċans biex niltaqgħu ma' ċittadini fl-istati membri jew fejn ikuni. Forsi jkollna tlieta jew iktar fact-finding missions dan skont il-jaqbel ma dak li jixtiequ il-partiti politiċi kollha kolħat jixtieq li aħna niltaqgħu ma' ċittadini biex nersqgħu iktar eh, viċin ma' ċittadini għax dawn ħossuhom il-bot mill-istituzzjonijiet. L-idea li għandhom Umbat kena it-talba biex niftħu petizzjoni oħra ta' Sur Valenza, Valenza u aħna deċidejna li din namlu skont il-linji gwida tal-peti li se diskutu fil-qalimis tal-peti. Li aħna u koll rajna li niftħu il-Jugendamt Dan kollox se jisir ukoll fil-kuntest tal-żjara li sjemjuna l-kollegi tal-Bundestag. Il-grupp tal-ħodor xtaqu li tinfetaħ il- petizzjoni tal-2013 aħna naraw xintqal u naraw li kunem iktar informazzjoni fuq dan il-proġett. Umbat għanna il-zjara tal-Kumitat tal petizjoni tal National Assembly ta' Wales u daw ġejjin u koll jiltaqaw fil fil tagħna ta' ġunju. Jina suġġerejt u koll il-koordinaturi li aħna pala l-Kumitat tal-Petizzjonijiet nkunu nistaw norganizzaw kull sena laqa mal-Kumitat tal petizjoni tal-Parlamenti Nazzjonali, anki din l-edejan tlaqet. Umbat, eh, li CI li fallit 30 km per hour making streets livable, aħna deċidejna li din il-petizzjoni anzi din l-inizjattiva ma namlu xej fuqa għax ma taqax fil-kompitu tagħna. L-istudju dwar l-adozzjoni minar konsens, aħna tlabna li jisir dan l-istudju, peress li mem lebda studju fuq dan is-suġġett sissa. Naħseb dakin kollox kenna laqa dibattitu jaħraq fil-laqa tal-koordinaturi. Bekk, niġu għal punt numru 7 tal-agenda tagħna tal-lum, votazzjoni dwar l-opinjoni dwar rekomendazzjoni dwar negozjati ta' TTIP. Jiena nispera li jintom lesti biex tivvotaw ek joġobkom daħlu l-kartelluni fil-magni u nisimaw il-Margaret. meeting, I think this vote... Uh, iva, dan ir-rapport ma ġiex trattat mod li nistgħu naċċettaw l-emendi mill partiti li ma mhumiex parti fil-koalizzjoni kbira ġew injorati u lanqas biss stajna ndaħluhom votazzjoni speċjali. Skużawni li jien qed nitkellem b'dan il-mod tqil politiku. Imma jekk ikollok votazzjoni li mhux waħda ta' kompromess ikollok dritt li jkollok l-emenda tiegħek li tiġi votata jekk din ma tkunx koperta jew kontradittorja. Jekk hija komplementarja, trid irrid ikun hemm il-vot fuqha. Ovvjament wieħed jista' jvota kontrija, imma li tinjora li tinjora l-emendi biex ġifiri dan ma jiġux riflessi kif suppost mod ċira fuq il-lista tal-votazzjoni mhix xi ħaġa aċċettabbli. Issa, mija u wieħed eh, għandhom jiġu votati imma nixtiequ li għal-ġejjini il-proċeduri normali ta' din l-istituzzjoni għandna insegwuhom biex dawn it-tip ta' emendi u kol ikunu fuq il-lista l-votazzjoni. Xtaqx nejdilkom dan, ġifri mija u wieħed fossil fuels, DMOs um, eh, u anki chemistry, daw għandhom jiġu um, esklużi fuq TTIP. Dawn l-affarijiet suppost naraw, ma mux edinaw. Grazzi. To have the privilege of this Jena nipermetti li li nifsi li ikoll il-privilege indeċidi il-proċeduri fil-komitat. Unbat tidsaw deċidu intom meta l-emendi mumiex kontradittorji. Mela, jena għaddu l-votazzjoni. Let's proceed to the vote. Tab okay, there is another on the procedure. Please feel free, Mrs. Mela, fuq il-proċedura, il-Signora Curtin Darling. Grazie ħafna, Signora President. Mela, fissem il-grupp tal-SND fil-lista tal-votazzjoni em emenda bil-fom fuq il-punt numru 12. U fissem il-grupp SND irrit ngħid li aħna nopponu dik l-emenda bil-fom. Biex tiħdu nota ta' dan. Is-Signor Albioli? Iva fil-qosor ħafna jena xtaqt najt sempliciment li aħna naqblu bl-intervent għalix anka fil-kas tagħna, fil każ tal-gwe, eh, irrifjutajna kompromessi fejn l-emendi tagħna mhumiex riflessi u aħna nixtiequ li hemm votazzjoni fuq dawn l-emendi għaliex mhumiex kontradittorji, anzi komplementarji għaliex aħna qegħdin nipproponu eh, emendi li mhumiex inklużi fil-kompromessi għalhekk aħna naqblu mal-intervent ta' qabilna. Grazzi. Okay, so you ask for a separate vote? Tajb, mela inti tlabt votazzjoni separato ħanatu ilkom. Can I now proceed to the vote? Issa nadja l votazzjoni issa? Mela, nibdew bir-rapport għal-eża l-emenda numru 1 minn huwa favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Emenda numru 2. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. L-emenda numru 3. Dawk favur? Anzi, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. It-tieni parti? Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 4. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 5. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 6. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Menda numru 7 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 8 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 9 dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 10, dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 11, issa? L-ewel parti bl-emenda bil-fom? Le, l-emenda bil-fom maġiċ accettata. Mela jena għaddu għal-votazzjoni fuq l-ewel parti? Dawk favur? Dawk kontra? Nasib ħajjarna mill-verifika. Mela votazzjoni hija miftuħa. Mela, il-PP e għandhom tnej, zewċ membri, ġviri, hemm zewċ membri zejda. f'dan il-kuntest hemm tnej verament zejda. Għalek, jekk iġobkom. Mela, issa jidher li kollox tajjeb, il-votazzjoni hija magħluqa. U għanna 11 favur, 15 kontra maddiċ. Issa t-tini parti. Votazzjoni hija miftuħa. Mela, votazzjoni miftuħa. Fuq it-tri parti, Iva. Tini parti, il-votazzjoni hija miftuħa. Mela, votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti. Kulħadd ivvota? Mela, votazzjoni magħluqa. Tmintax favur, tnax kontra, għaddit. Issa naddu għall-emenda numru 13, favur, kontra, Astenzjoniet maddieċ. Numru 14 dok favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. 15 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. 16 favur. Kontra. Imma għandi bżonna me verifika fuq għadi. Mela l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma Maddiċ. Issa l-emenda numru 17, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 18 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 19 dawk favur, kontra, kontra astenzjonijiet maddiċ. Numru 20 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 21 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 22 dak favur kontra astenzjonijiet imma ħajkolli nagħmel verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa l-emenda numru 23 dawk favur? Dawk kontra? Mela, verifika oħra. L-votazzjoni miftuħa? Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċu xek, le. Emenda 24 l-ewel parti dawk favur? Kontra? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Ħajkolli nagħmel verifika anka fuq di. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 26 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 28 dawk favur. Kontra. Irrit nagħmel verifika. Għaliex qegħdin tibidlu ħin kollu. Ejja eh, nagħmlu sew. Votazzjoni miftuħa. u tkun ta' għajnuna jekk il-koordinaturi kunu jistaw jindikaw naqra xi tiġri. Votazzjoni hija maluqa u għaddiet. 29 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 30 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 31 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 32 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 33 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 34 dawk favur, kontra, Assenzjonijiet għaddiet. 35 dawk favur, kontra, assenzjonijiet. Mm, jena verifika. Edin timbidlu mawx konsistenza fil-gruppi. Mela, il-votazzjoni hija miftuħa. Kuħat vota? Maddiċ. Mela, 36 issa. Dok favur? Kontra? Assessjonijiet maddiċ. 37 dawk favur? Kontra? Assessjonijiet maddiċ. 38. Dawk favur? Kontra? Assessjonijiet maddiċ. 39 dawk favur? Kontra? Assessjonijiet maddiċ. Erbajn dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. erbajn dawk favur, kontra, astensjonijiet ma naħseb maddiċ. erbajn dawk favur, tlabtu verifika fuq erbajn. mela, votazzjoni miftuħa. Kħat vota? vota Issa l-votazzjoni maluqa. Għaddiet! Taraw? Issa l-emenda 42 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. 43 favur? Kontra? Astenzjonijiet, naħseb għaddiet. 44 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, naħseb għaddiet. Mela, kuħat vota, votazzjoni maluqa. 22 kontra. Imma ċertu tindikaw naqra. Issa l-emenda 45, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 46, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 47, favur, kontra, Astenzjonijiet, naħseb maddiċ. Mela, era għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fatt għaddiet. Emenda 48, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mela, l-emenda ta' kompromess numru 1 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 54 dawk favur. 54. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Tajdux le, jitolbu verifika. Mela ħan niftaħ il-votazzjoni. Erba' 54, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fatt għaddit. Issa l-emenda 55 dawk favur kontra astensjoniet maddiċ. 56 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Taddu taddu xo tajdu le, itolbu verifika. Mela niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda 56. U nista' nagħlaq il-votazzjoni issa fuq l-emenda 56 u hija għaddit. Naddu għall-emenda ta' kompromess numru 2 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 58. Favur? kontra, astenzjonijiet. Naħseb għaddiet. Ma forsi ħjar namlu verifika. Ħa niftaħ il-votazzjoni għall-emenda 58. Mela, nivvotaw fuq l-emenda 58 ħalli għamlu verifika. Il-votazzjoni hija miftuħa. U il-votazzjoni hija maluqa. U għaddiet. Emenda 60 issa. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 62? Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? għaddit. 63 dawk favur? kontra, astensjonijiet għaddit. 64 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 65 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 66 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 67 dawk favur kontra Astenzjonijiet? naħseb ma d-dieċ. Niċċekkjaw naqra niftu l-votazzjoni. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 67. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 68 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Amenda ta' kompromess numru 3 dawk favur. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 86. Le anzi għaw kompromessi. Iva, iva stennew naqra. L-emenda ta' kompromess numru 4, dawk favur? Kontra? Astensjoniet? U ċarli għaddiet. Issa naddu għal-emenda 86, dawk favur? Astensjoniet? Maddiċ. 87 dawk favur? Kontra? Astensjoniet? Naħseb li maddiċ. Le? Mela niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa u għaddit, moċar li għaddit. Emenda 88. Dok favur? Kontra? Assenzjonijiet? Diju koll għaddit. Emenda 89 dok favur? kontra, astensjonijiet għaddit. Design dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Wieħed u design dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Tnejnu design dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Tlita u design dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 94 Dok favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 95 Dok favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Menda ta' kompromess numru 5 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kinaw talba minnaħa tal-ħodor li kunem votazzjoni separata fuq l-emenda 101. Tajb wis, niftħuha. Dawk favur? Emenda 101? Dawk kontra? Astenzjonijiet maddiċ about the sign, dawk favur. Astenzjoni, kontra astenzjonijiet għaddit. Minn da sign, dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. erba' dawk favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika jekk kollega jitlob verifika, nitlu il verifika, mela fuq l-emenda 105. Anzi, 104. Issa, votazzjoni maluqa u Iva u ċar li maddiċ. Emenda 105 dawk favur. Astenzjoniet għaddiet. 106 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 107 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mela, votazzjoni miftuħa. Fuq 107, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Um, amendment 108 in favor? Against? Abstentions carried. 109 in favor? favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 110 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 111 dawk favur? kontra, astenzjonijiet. Irrit namel verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 112 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 113 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika. Ċidu tajdu li jek verifika. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Ok. 114. 114, dok favur. Kontra? Assenzjonijiet. Għaddit. 116 dawk favur. Kontra? Assenzjonijiet. Għaddit. Emendata kompromess numru 6, dawk favur. Kontra. assenzjonijiet. Għaddit. U ċarli għaddit. Votazzjoni fuq l bozza l-opinjoni kollha kemmi mod elettroniku. Il-votazzjoni miftuħa. Għanna bżon ftit iżjed voti għawek votazzjoni għada miftuħa fada l-persuna wahda trid tivvota. li nista' nara l-votazzjoni. U għaddiet. Grazzi ħafna. Grazzi l-rapportera ħidma tiegħu fuq dan. Nadu għal-votazzjoni li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 sena 2013 2014 wissa għanna il-rapporter li Soledad l-emenda numru 1 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 2 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 3 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 4 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. Numru 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 7 favur Anzi, din kienet irtirata. Kompromess numru 1 favur kontra sanzjonijiet. għaddiet. Il-emenda numru 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda numru 13 kienet irtirata. Naddu issa l-emenda ta' kompromess numru 2. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Numru 13 tirata numru 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 3 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 16 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra estensjonijiet. Għaddiet. Kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 22 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 23 favur kontra Astenzjonijiet. Ma ddiċ. Jek tixtiqu nistaw nifutaw b'mod elettroniku numru 23. Jikun tajab li kiku l-koordinaturi jiruni daqxejn bħetu ieħor ħalli nkun naf kif imxiet il-votazzjoni. Jina u koll membru, allura rrit nkun naf eżattament kif għandi nivvota. il votazzjoni mela għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 5, favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Għaddiet. Emenda 32, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess numru 6, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 35 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 36 favur, kontra astenzjonijiet deċ. 37 favur kontra astenzjonijiet deċ. 39 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 40 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 42 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 43 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess ta' numru 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet numru 49 irtirata, numru 50 mela favur kontra għaddit moċċar 55 favur kontra favur kontra astenzjonijiet għaddit 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit 53 favur kontra astenzjonijiet Għaddiet naħseb. 54 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 54 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 56 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 58 favur. Kontra astenzjonijiet ma tiċ. 59 favur kontra astenzjonijiet ma tiċ. 61 favur kontra astenzjonijiet Tnejn 62 favur kontra astenzjonijiet ma tiċ. 63 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 64 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 66 favur Ah, ma diċ valida mela 66. 67. It-talba hija l-emenda 66 għanna nifutaw fuqa bil parti addizzjonali ma kienx inklużi. Minu a favur fu 66 il-parti oħra misjuda illi il parti tal-ħodor jaħseb li ma kienx koperta. Favur kontra stanzjonijiet. kolli nerġa' narada xejnti Fuq 66 Nal votazzjoni. Ma ditx. Fuq 67. Minu a favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma ditx. Għaddit. Kompromess numru 8. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 68 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess numru disa, favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 70 favur favur kontra astenzjonijiet għaddiet 72 favur kontra stenzjonijiet taħjar nara naqra din. 72 kħiġobkom. Votaw bunt elettroniku, nara votazzjoni, għaddiet. 76 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 10 favur kontra L-assenzjonijiet għaddiet. Emenda 79 favur kontra L-assenzjonijiet maddiċ. Numru 80 favur kontra L-assenzjonijiet maddiċ. 82 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 86 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 85 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 83 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 87 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 88 nirtirawa 89 favur kontra astenzjonijiet maddiċ numru 90 favur kontra astanzjonijiet maddiċ 91 favur kontra l astenzjonijiet maddiċ. 92 Soledad tixtieq titkellem ikjoġbok. Eh, Presidenta, tengo una duda. Porque... Signor President, għandi da xej ta' dubju. Fuq l-emendat 2 u 80 di ma kellix tibqa valida li kieku l-emenda 55 kienet adottata u allura jiena minna lija hekk sar allura ma nafx għalfej aħna votajna fuq numru 82. Iva, għandek raġun, proset, neħejni dan il-vot. 92 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Di 93 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 95 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 96 favur kontra astenzjonijiet ma Hemm xi ħadd li jixtieq li niċċekkjaw permezz ta' votazzjoni elettronika kieġobkom kommella fuq 96. Nala, votazzjoni. Għaddit. design, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Jek tixtiqu li n-ċekkjaw permessa votazzjoni elettronika, mela votazzjoni miftuħa fuq design. Nala, il-votazzjoni għaddiet. Maġġorenza zaħira, naħseb li kien tajjeb li saqsejna għal votazzjoni elettronika. 98 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 99 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 100 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 101 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 102 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. erba, favur kontra astenzjonijiet għaddit 105 favur kontra astenzjonijiet għaddit 106 favur kontra astenzjonijiet għaddit mela ħanivvotaw issa fuq il-abbozz tal-opinjoni kollu kemmu nivvotaw b'mod elettroniku kieġobkom votaw. Nal votazzjoni. Tajjeb, mela ikolli ngħid li kien hemm approvazzjoni unanima. Proset li rapporter, grazzi ħafna. Dear colleagues, we are, this was a long vote. It took more Eżis, kollegi, dil-votazzjoni ħadet imna naqra ħin mhux ħażin iktar li ħsibna. Mela issa rridu nadu immedjatament mm, billi niddiskutu il-petizzjoni ta' Stefan, ta' Sur Stefan, illi huwa il chairman tal-Habitat Matiktal dan il-wiet fil-matik jina nishtiq illi nil-għawek l-Paul Stefan ħaj prezentanna prezentazzjoni bil-PowerPoint un bat ħanisimaw mill-ewel il-Kommissjoni. Pero ħoss illi aħna edin għawek sabiex nafodġaw skużawna li aħna tant domna bil-votazzjoni missa ta' fezat aħna xedin namlu fiħdan dan il-komitat. Għandek 5 minuti sabiex titkellem. Grazzi ħafna l-ewwel net inselmilkom. Lodwa tajba lil kulħadd jiena eh, Paul Stefanu jiena iċ-chairman tal-Ministerju tal-organizzazzjoni assoċjazzjoni marufa bħala Lebensraum Matiktal. l-pjanar huwa lest palissa u dan huwa dwar il-bini b seba' li ħat bena bejn Brana u un u falxen. Għawek tistaw taraw l-slajt li ħejjejt lanċina <laughs> tajjeb jem bit-teknoloġija. Mela, għawek għedin naraw li l-test ta' l-impatt ta' studju ambientali skont il-regola ta' sena 2000 ma kienx importanti u ma kienx meħtieġ. Iżda din il-parti ta' triq ħatkun maqsuma fit-tlet partijiet parti mit-triq ta' 10 km ġifiri ħajkun maqtuf fi tlet partijiet. Skont il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, din il-kwistjoni ta' tqassim ta' din il-parti ta' din it-triq mhijiex hija xi ħaġa li qed wassal l-levitar tal- tal-liġi illi fil-fatt għandu jisir dan l-istudju ta' impatt ambientali. U fil-fatt dan il-proġett huwa parti mill- um, mitriq li għandha tkun mlestija sa' sena 2018 il-A94 li ħataqqat il-A1 u l-A2 dawn iż-żewġ motorways. U aħna apparti minnek din naraw li u importanti li permezz dan l-evalwazzjoni tal-impatt ikun hemm ċertu valuri eh, illi jkunu stabiliti. il triq kollha kemmi b erba' seba' hija twila madwar xi 40 km tgħaddi minn dan il-żona kif tistgħu taraw eh, din it-triq ħadd tgħaddi eżattament mill-qalba tal-post Charlton u ehm, ħataqsmu eżattament fil nofs U din hija xi ħaġa li ħadd affettwa ħafna n-nies li jgħixu hemmhekk u l-protezzjoni ambjentali ħadd tmur ħafna għall-ar, ħadd affettwa l-arja u eh, l-kundizzjoni ambjentali. Diġà hemm ħafna eh, effetti negattivi minħabba traffiku, ħaj il-traffiku ħaj jiżdied il-ġurisdizzjoni fil-qasam ta' Brownaw u wara Stras għalxin aħna nixtiequ li dan ikun każ li jkun analizzat fil-Ġermanja u anke fir-Repubblika Ċeka skont l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali li għandu jsir. Minkejja li aħna ma kellniex eh, pożizzjonijiet u dokumenti biżejjed u dawn il-proċeduri, ta' evalwazzjoni tal-impatt aħna għanna issa id-dritt li nixtiequ nużaw li nsaqsu ċertu affarijiet. Skont il-konvenzjoni ta' Arhus li kienet implementata u daħlet fis-sef 30 ta' Ottubru 2001, aħna għanna aċċess għal protezzjoni legali ta' ċertu osma ambientali. ambjentali, iżda dan mhux qed ikun permess apparti minn hekk aħna qegħdin naraw illi għandna l-possibilità illi nużaw l-artiklu 6 ta' din il-konvenzjoni numru 6. Iżda m'għandniex aċċess, mela x'inhu ma' riżultati ta' dan il-proġett illi il-pis fuq is-saħħa tal-poplu ta' dan il- post ħajkun verament iktar gravi elfu miljon u elf metru kwadru ta' art li għatajba l-koltivazzjoni u għal-merat ħatkun meqruda għal-kollox. Il-qalba tal-post ta' xalxin li fih 3500 persuna li jiexu fi ħajn qasam fin-nofs u ħajifret anka il-postijiet fejn hemm ir-residenti mill-qalba tal-belt permezz ta' din it-triq, aħna qegħdin naraw illi ħajkun hemm iktar periklu ta' arar ukoll f'dan il-wiet u problemi fl-ilma ta' taħt l-art. U il-benefiċċji ta' din il-relazzjoni il-benefiċċji ta' dan il-proġett meta mqabbel ma' l-ispejjeż kont l-istudju tal-professur Malcolm tal-Università teknika ta' Vienna ta' jannar 2015 ma tanċuwa. qawwi. Sissa aħna nitolbukom allura sabiex taġlu l-proċedura fl-istess ħin li titolbu l-Gvern Awstrijak u anka l-Gvern Reġjonali tal-Awstrija illi jimplementaw il-ħtieġa li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt ambjentali 2000 għal bini ta' din it-triq u li jinkludu wkoll l-awtoritajiet ta' ta' trasport fil-Ġermanja u fir-Repubblika Ċeka. Nitolbukom li tajnuna sabiex fir-Repubblika Awstrijaka skont il-Konvenzjoni ta' Arħu saħna nkunu nistgħu verament nimsqu fuq il-mekkaniżmi legali li huma dispożizzjoni tagħna. Ħalli skont il-Konvenzjoni aħna verament nkunu jkollna ċess għal-jom. Nitolbukom sabiex tajnuna illi toħduna bis-serjetà u tqisu wkoll kwestjoni tal-infrastruttura u tar-riżorsi għejnuna illi aħna kif mux mhux intom biss toħduna bis-serjetà żanka fil-Parlament tal-Awstrija u tal-Awstrija tat-Tramuntana. U bla dubju ta' xejdin xi ħaġa li qed qajjem ħafna rabja bejnietna hemm ħafna effetti negattivi li huma ċari iżda għalina importanti ħafna li l-politika tkun e, irrispettata u regoli jkunu rispettati. Aħna nittamaw illi e, fil-fatt id-demokrazija tkun rispettata għajnuna sabiex aħna Fil-fat, eh, naraw li regoli kun rispettati. Issa, ringrazzjament, nirringrazzjakom li jeżisti dan il-Komitat tal-Petizzjonijiet, nirringrazzjakom tal-li jtħossuna il jintom taħduna bis-serjetà din jaxa xi ħaġa li verament naħu għazbija. Grazzi ħafna tal-li qed permetu li nitkellem. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Grazzi ħafna Sur Stefan tal-li ġejta u tal-li Mana dan il-punt tiegħek kissa nishti illi nistida l Mark Oliver Haikam għalli jitkellem. Thank you, Madam Chair. Ich äh, danke auch dem Petenten für seine Erläuterungen. Grazzi ħafna, nishtin grazzi ħafna l-petizzjonijiet tal dawn l-ispiegazzjonijiet tal-petizzjoni tiegħu aħna l-bira ħirċivina dokumenti u għal din raġuni aħna ma stajniex nikkonkludu mill-ewwel bħala pożizzjoni jiena nixtieq ngħid illi mill-ewwel studju li aħna kellna aħna qegħdin naraw illi id-dokumenti li huma mresqin ma' dan l-istudju huma relevanti ħafna u allura aħna analizzaw dawn id-dokumenti jekk għandna nagħmlu jekk ħanamlu. Issa l-petizzjonist Eja titkellem fuq żewġ suġġetti importanti ħafna u li għanna niddiskutu għom l-ewel net. L-ewel suġġett huwa din it-tattika ta' salami, ġifiri din it-tattika li naqsmu e, kull regola u kull ħaġa f'partijiet żgħar. Aħna qegħdin naraw il vera dak li qed jikwota u l-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u kol tikkwota din il-ħaġa naraw li proġett wieħed jgħet jitfarraq f'ħafna partijiet differenti u din hija xi ħaġa li mhijiex permessa Apparti minn hekk jiena nixtieq ngħid li minkejja li nifhmu dan kompletament aħna rridu eh, ngħidu wkoll li r-regola eh, Awstrijaka għandha livell minimu ta' ċertu kilometri sabiex imbagħad nistipulaw li ħajkun hemm il-bżonn ta' dan eh, l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali dawn huma regoli li rridu jkunu meqjusa wkoll il-petizzjonist qiegħed jgħid għal darboħra li l-pjanar tal-proġett kollu kemmu diġa tlesta il-mistoqsija tagħna hija illi kif dan huwa rifless fid-dokumenti li qed jikkompjonjaw il-petizzjonista. Aħna qegħdin naraw li din dan il-proġett ta' triq ta' 40 km huwa maqsum fi tliet partijiet u mbagħad parti minn din eh, tliet partijiet qiegħda maqsuma fiktar partijiet. Jiena dak li qed nifhem qed nara li parti minn dawn it-tliet partijiet ta' triq hija fil-fatt konkluża bħala pjanar u żewġ partijiet l-oħrajn għadhom mhumiex konklużi inklużi bħala pjanar. Apparti minn hekk bħala kumment addizzjonali nixtieq ngħidilkom milli jekk ħajkun eh, tini proġett li ħajkun marbut ma' dan mbagħad naturalment aħna rridu nanalizzaw ħalli naraw jekk dan għandu x'effett kumulattiv flimkien mal-ewwel proġett u jekk għandux ikun inkluż fil-evalwazzjoni kumulattiva. Kif tilkom il-Kummissjoni ħat analizza il-fatti u mbagħad ħadd tippreżenta il-pożizzjoni tagħha. It-tieni punt illi qed jippreżenta il-petizzjonist huwa il kwistjoni il-konvenzjoni ta' Arhus mhux qed tkun rispettata mhux qed tkun implementata fl-Awstrija u qiegħed jgħid illi fil-fatt Ir-regola tal-evalwazzjoni tal-impatt ambientali u bħala chairman ma jistax e, allura jitlob din id-deċiżjoni. Iżda jekk ikun hemm deċiżjoni negattiva dan jista' ikun ikkonsidrat ukoll mill-organizzazzjoni ambjentali mill-perspettiva legali u bħalissa fis situazzjoni li ninsabu m'għandniex eh, situazzjoni li fil-fatt ta' twassal l-levitar ta' din l-implementazzjoni ta' din il-konvenzjoni. A priori, jiena naħseb illi għanna jkonna din l-analizi U naħseb illi jista' jkun illi hemm daqsxejn ta' punt illi mhux eh, ma kienx ikkonsidrat forsi mill-leġislaturi Awstrijaċi forsi veru ma ma kienx ikkonsidrat iżda nejt li forsi nixtieq nissaqfu dan il-kuntest. It-tieni mistoqsija intom provajtu tiddefendu ruħkom fuq il-livell legali mħabba l-fat li inti ma stajċ tibda din il-proċedura ta' verifika u dwar il-proċedura kontra il-Repubblika Awstrijaka minħatar Orti tal-Ġustizja Ewropea ma nafx jekk kienx hemm deċiżjoni negattiva dwar il-fatt li inti ma stajx li parċeċipa f'dan il il-proċedura. Aħna qegħdin nistennew il-deċizjoni deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u rridu naraw kif l-organizzazzjoni ambjentali jista' jkollhom l-opportunità li jkun hemm il-verifika min-naħa tal-rati aħna ħana nidizzaw dak li qed tgħid inti u nittama illi fid tal-informazzjoni li inti battilna u tal-informazzjoni li tista' tibatilna millum il-qudiem nistgħu analizzaw nieħdu pożizzjoni finali. Ningrazzja lilek, Signor President, u anke l-petizzjonist. Grazzi ħafna saħ niftaħ il-diskussjoni lill kollegi għandi Sur Becker fuq l-istatijaj mela. Iprova zom f'moħħok li verament edin lura issa. Iġvi jekk m'għandkomx għalfejn titkellmu titkellmux. Għaliex edin nofsi għatart diġa. Sur Becker nagħti l-kelma li l żewġ minuti. Fin Dank, Grazie ħafna, Signora President. Rappresentanti tal-dan il-Komitat ta' petizjoni Petizzjonis jena nixtieq ngħid li bil-bidunna taħna qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa urġenti ħafna minħabba li mieħnaw ftit ġimgħat oħra ħaj tibda timbena din it-triq jiena lill kumitat tal-Petizzjoni nixtieq illi tal talli qegħdin jilqgħu din il-petizzjoni dwar suġġett li huwa urġenti ħafna jiena din hija xi ħaġa li ma nistax nifhimha illi rappreżentant tal-Kummissjoni qed jgħid li huwa rċieva dokument l-biraħ biss. Jiena naħseb illi din irridu niċċarawha, jkolli ngħid tolbu sabiex jiċċara l-pożizzjoni tiegħu kif qed jgħid dan il-kliem apparti minn hekk il-petizzjonisti qed jgħid li hemm evitaru tal-liġi ambientali u l-Kummissjoni għandha tanalizza. Nixtieq ringrazzja lill-Kummissjoni mhix qed tirtira eh, fuq il-fatt illi huma id-dokument riċevew mill-bira huma tawx id-dokument l-informazzjoni li kellna bżonn. Iżda nirringrazzjata li tagħna aktar informazzjoni addizzjonali. Jien naħseb li hemm bżonn nieħdu azzjoni mill-iktar fis possibbli u dwar il-liġi tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Importanti li nibdew il-passi proċedurali li hemm bżonn jekk le is-sitwazzjoni titkellem weħida. Din hija kwistjoni urġenti ħafna. Issa jekk awtorità tal-ħarsin ambientali jiexħa ikolla dan l-aċċess jew lej, jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti u importanti niġbu l-attenzjoni tal-awtoritajiet kompetenti Awstrijaċi. Peter Jan? Eh. Peter Jar, Iva, jina nishtiq nina ma dak li qal il-kollega Sur Berek, minħabba li forsi din hija speċjalità Awstrijaka aħna diġà kellna eh, petizzjoni dwar proġett ieħor li kien maqsum ukoll f'posta partijiet differenti. Aħna fil-fatt konna konkludejna li dak li ġara kien fatt u ħażin u fil-fatt aħna kellna nieħdu azzjoni mill-ewwel. Proset u grazzi sur Becker. Il-Kummissjoni qalet li għall-ewwel 10 kilometri aħna ma nistgħu nagħmlu xejn iżda jekk naqbżu dan l-element aħna eh, dan il-level aħna nistgħu mbagħad nikkonsidraw għal l-autoritajiet Awstrijaċi rridu nsaqsuhom jekk miex beħsibom li jibnu iktar minn 10 km, ba' 10 km mbagħad ikomplu għaddejjin. Il-proġett jista' jagħmel sens jekk aħna nibdew eh, naraw illi l ħidma tibda fl-erba ta' Ġunju din hija mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni għandna bżonn informazzjoni minn naħa tal-awtoritajiet Awstriaċi ħalli nkunu nafu x'inhuma l-pjanijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Could we then do the follow? Mela, mela nara mela, mela, ħaddieħor li jrid jitkellem, mela il-petizzjoni ħalluha miftuħa. Nitolbu lill awtorità l-Awstrija l-informazzjoni għal nistgħu nagħmlu dan għaliex le. Imma malaj, naħseb l-iktar mod malaj biex huwa permezz tal-reprezentant eh, permanenti għaw fi Brussel billi ngħaddu mill-rappreżentanza. Tajjeb, tajjeb li nagħmlu hekk, jiġifieri nistgħu nagħlqu, grazzi ħafna. Hemm xi ħaġa li forsi tixtiequ iżidu intom kuntenti bir-riżultat ta' kif qed ngħidu? Ah, jetzt leuchtet es. Entschuldigung, danke. Äh, ich habe hier übrigens äh, für die Kommission Iva, fil-fat jina l-Kommissjoni nishtiq natijom pjan eżattament li juri il-pjanijiet ta' dan ta' din il-bini mill-Austria s repubblika ta' ċeka turi e, kollox ġifiri d informazzjoni hija għad dispożizzjoni tagħna. Aħna tnifmu u nenkoraġġukom li intom titkellmu għal rappreżentant tal-Kummissjoni li hija ta' issa u aħna immorru mill-reprezentanza permanenti tal-Awstrija għal iktar informazzjoni għan irrikorru għandhom. Grazzi ħafna il-vjaċċi tajjeb lura. Issa l-petizzjoni li għanna 1133 tal-2013 ta' Gizela Urban u Gabriele Menzel għannom ta' dir ta' protezzjoni ta' l-annimali. Għanna Fej edin il-petizjonanti? Għaw edin. Keġobkom, sibu postkom? U ħanisimaw lilkom mal-ewwel għal ħames minuti. could, you, could we get started as soon as possible? You have a video to show, so why don't you just... Intom għandkom video, ġifiri um, tistaw tibdow mal-ewwel. Sehr geehrte Vorsitzende des Petitionsausschusses, sehr geehrte Anwesende, mein Name ist Gisela Orban. Kompliment tal-ġurnata tajba jiena jisimni Gisela Urban u il-petizzjoni tagħna issa ilha magħna minn Ottubru tal-2013. Qed nitkellmu fuq il- il- qed nitkellmu fuq regolament REACH. Ħafna annimali qegħdin isofru u anki jmutu imħabba it-testijiet li jsirulhom aħna nemnu li moralment mhux aċċettabbli u xjentifikament ma mhux ta' min jorbot fuqhom dawn it-testijiet. Das ihnen vorgelegt werden kann. Leider sind ihre Alternativmethoden bisher nicht validiert worden, was aber kaum bekannt Jena, sfortunatament, em mezzi alternativi li ma ġewx validati imma l-tessjar tal-annimali qatt ma validat kulax 10 sekonda fil-Ġermanja imut annimali maħabba eh, testijiet u qed nitkellmu fuq 12 miljun ta' annimali fl-Unjoni kollha kemmi. Xi 58,000 persuna imutu fil-Ġermanja ta' kull sena minħabba il-medicini li jkunu ġew it-testjati fuq l-annimali. Iġifri mem lebda prova li t-testjar tal-annimali se jwassalna għall-iktar eh, riżultati tajbin. Jekk wieħed iqis il-biċċa xogħol b'iktar dettal, m'hemmx eh, konklużjonijiet ta' min jorbot fuqhom li joħorġu mit-testjar tal-annimali. U jekk wieħed jisu kol kondizjonijiet fuq testijiet li jisiru fil-farijiet nafu li mux dejjem dawn japplikaw għal persuni umbat. Nitkelmu u kol fuq il-primates u il-ZS li huma żar il-miniature qed nitkellmu wkoll fuq il-pestisida trimethyl phosphate. Phosphate. Medikamente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 Obviously we have technical problems. Mi lider għanna xi problemi ta' natura teknika. Imma nista' ngħidilkom li l-Kumitat studja l-petizzjoni, aħna rajna l-informazzjoni kollha li tajtuna intom u flejnija u jekk intom tridu tikkonkludu u bat nisimgħu rappreżentant tal-Kummissjoni. Ich möchte den Film trotzdem kurz, äh, der jetzt nicht gelaufen ist, ganz kurz schildern. Jena, nishti, xorta nedilkom xkontu se taraw fl-istampi tal-video. Um, studju um, minn l izvitra dwar il-pesticida um, metal-phosphates li kien qed jiġi testjat għal livell ta' tossiċità u xtaqt norikom kif jiġu tratta l-annimali. Tistaw taraw l-annimali jinħaqru il-medicina tiġi sfurzata fħalqom biex jibilawa. Jiġu u koll valenati u bekk kollom il-kramps jibdow l-animali tarom jirtodu u jotru sa' kemm imutu. Fertigung hat man diesen Tieren derartige Qualen zugefügt. Idumu xi 150 ġurnata qabel verament imutu. Iġifiri, intom taħsbu li sow li jiġi avvelinat annimal b'dan il-mod sa kemm imut. Direttiva tal-Bioscience u regolamenti dwar l-ikel jistipulaw li mm, il-rekwiziti għad data collection mumiex u koll eh, daqsek tajbin mill-lider hemm xi erbajn metodu eh, differenti li huma rekonoxutu mill-OECD Għalix mandiċ ċans ma tuxet it-tuni l-ħin li għandi dispozizjoni ta' qabli tkellem ħafna iktar żmien fit-tul. Dan huwa suġġett importanti għaliex mhux qed tittini. Nista' nassigurak li il-kullegi tiegħi studjajna jiddispjaċini li l-video ma nistawx narawh, nisimaw issa l-kommissjoni. Umbat nisimaw il-kollegi u inti se terġa' jkollok iċ-ċans biex tagħlaq fid-dibattitu eh, fl-aħħar. Mela, ejja nisimgħu il-Karin Kilian mill-Kummissjoni fidejk, Sinjura. Grazzi ħafna, Sinjura President jiena san niprofa nżomma l-ħin għax diġà aħna batna ir-risposti tagħna wara li kien hemm l-ewwel smieħ ġifri meta wet iqis l-ewwel il-bidu tal-petizzjoni Jiena nixtieq nikkonċentra fuq it-tlet aspetti eh, mewlenin ta' din petizzjoni mela il-valur tal-animali bħala modelli għall-umani il- testjar tal-annimali fit-toksikoloġija u anki kemm huma xirqa id-data requirements kont il-regoli tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta' REACH. Mela, l-edejat ka kategoriċi il-fatt li eh, il-testjar u l-konklużjonijiet ma jirrepreżenta model għal-nies ma nistawx aħna eh, naċċettawa għax fil-qasam tal-medicina hemm esperjenza iktar minn mit sena riċerka u anki applikazzjoni li jisiru l-ewwel ix-xogħol li jsir l-ewwel fuq l-annimali. Dan kollu juri li sa ċertu punt l-annimali jistaw ikunu l-modelli għal-bnedmin. Ovvjament dawn il-modelli mhumiex infallibli mija fil-mija, hemm limitazzjonijiet u tajjeb li dawn il-limitazzjonijiet inkomplu nifmuhom il-teknoloġiji l-ġodda li daħlu fir-riċerka xjentifika avvanzawn ħafna fuq il-mekanizmu tal-molecules jew inkella l-mod kif jaħdmu iċ-ċelluli. Dan, dan kollu ġifiri u importanti wara li jisiru testijiet fuq l-annimali sabiex innaqsu il-bżon li namlu testijiet fuq l-annimali u nikkonfermaw u koll u ovvjament nafdaw iktar il-rizultati tal-experiments. Tal il-tarif kollu li nirnexxilna niġbru edin jgħinuna eh, nkomplu eh, nsaħħu il-jigsaw puzzle f'dan il-modell biex nifmu u koll kif eh, taħdem ix-xjenza l-ek ridu nkomplu naħdmu fuq il-testijiet fuq l-annimali. Issa, hekk hemmx alternattivi fuq it-testijiet hekk jistgħu xisiru fuq xi ħaġa oħra. Kif diġà kemmet, l-istessija eh, l-istess argumenti fit-toksikoloġija eh, aħna ilna eh, nippruvaw alternattivi biex naraw l-effetti tal-kimika, nużaw metodi in vitrio, anki ħafna esperimenti li namluhom bħala modelli fuq il-computer ġifri biex naraw eżattament namlu previżjoni ta' kif jaħdmu taħdem il-kimika. Imma, ma nis xorta dawn għadhom mhux ta' livell li nistgħu ninsaw it-testjar fuq l-annimali. Il-Joint Research Center tal-Kommissjoni u qed tagħmel studji fuq dan għanna minna ħafna avvanzi fuq l-effetti sekondari, per eżempju l-irritazzjonijiet fuq il-ġilda, fuq l-lajnej, imma jekk irridu inqisu nistudjaw l-effett ta' ċertu kimika fuq il-iktar fil fond per eżempju fuq ċertu partijiet oħra tal-ġisem, mux daqsek faċli il- proġetti l-istudju tal-Istati Uniti 21 fil-Istati Uniti daw jintużaw għal regoli imma dan mhux eżatt, mhix korretta din l-informazzjoni għadhom qed jagħmlu qegħdin fil-fażi ta' riċerka għadhom qed jiġbru it-tarif u l-expertise biex jaraw jistgħu jużaw metodi kif insibuhom f'dawn il-proġetti U l-ideja għalissa hija li jintużaw bħala screening tools biex dawn jatuħil ta' x'kimika tista' tintuża għall-ittestjar, għall-ittestjar mingħajr periklu. Fuq il-risk assessment tal-kimika, da anki fil-Stati Uniti għadda għadu jisir fuq l-annimali. Mela, Il-Kummissjoni x'qeda tagħmel ehm, fil-qasam tal-iżvilupp? Ovvjament din hija ħaġa importanti għalina imma mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettal fuq ix-xogħol li nagħmlu, imma għarriċ u anki biċċiet ta' regoli oħra, aħna il-ħin kollu naġġornaw il-regoli li għandna skont anki l-inform l-informazzjoni imma il-petizjonanti qed naraw li jikkwotaw informazzjoni li issa m'għadniex nużaw. Il-regolament ġi aġġornat anki reach fuq il-test method regulation u li avvanzajna ħafna minn mindu qed jiġu kwotati dawn l-analiżi anki ġifiri fuq il użu tal-pestiċidi. E nista' ngħid li l-affarijiet imxew l-qudiem. Grazzi ħafna. <laughs> kienet verament fil-qosor ħafna. Um, mapping out, taking stock of what is there. Nirringrazzjak tal-inti tajtna din um, l-istampa kompluta fil-qosor ħafna. Ġifiri, il-Komissjoni eh, eh, jamluwa riċerka u kol et naraw, jamluħu xol taħħom. Um, Margaret Tawken, Iva, grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejtu għawnek. Jiena fid-Danimarka kont membru tal-board eh, tal-animal testing, kont eh, niddefendi l-annimali, ma tul dan ix-xogħol li għamilt hemmhekk jiena, kont tal-limp li jekk inti itħares ir-regoli tal-OECD dwar il tessjar tal-annimali, jekk inti wieħed isegwihom ma jkunx hemm problemi, dawn ivarjaw ħafna minn dak li għandkom l-informazzjoni għandkom li għandkom fil-video. Ġifiri, ħafna drabi kinti tipprova tipprova tnaqqas is-sofferenza ta' annimali, se jkollok tuża iktar annimali. Ġifiri dan huwa konflitt li tiltaqa' miegħu jina naħseb li rridu nitolbu l-Kummissjoni jekk u qed jinsistu fuq li jiġu segwiti eh, regoli tal-OECD fil-kull stat membru. Ovvjament, l-industrija tixtieqna li neħu tesjar tal-annimali għax dan huma ħafna ħafna flus biex r regoli kollha. U meta għet qabbel ma l-Istati Uniti rridu nkunu konxi għal-fatt li l-Istati Uniti għandhom regoli ta' safety laws Eh, dwar għal-bniedem, il-bniedem huwa mħares ħafna għax il-nies jekk ikun hemm xi problemi mal-ewwel imorru l-qorti. Iġifiri, meta nużaw il-prodotti, il-kimika kollha, meta inti toħroġ kimika compound ġdid ma qatt ma nafu x'se jkun eh, l-effett fuq dak kollu li jgħix għalek ma nistawx nejdu li għan għedin inkunu niddefendu l-industrija, mux jekk, mux jekk. Għantik eżempju, fil-Danimarka dan l-axħar għamilna riċerka interessanti ħafna fuq l-endocrine disruptors u l-industrija tal-kimika għalunna li għandhom bżon iktar provi. Ilom jedunna ek, issa għanna l-provi mill-animal testing dwar l-impatt tal-endocrine disruptors kemm huma perikolużi. Iġifiri, l-argumenti li huma e, e, għawija ħafna, kiku ma kenniex il-provi li għamilna mħabba li testjar fuq l-annimali, fuq il- fuq il-fertilità tal-irġiel, jien ma nafx għal xiex ma, jiprotestawx l-irġiel, jiena ma, ma nifhimx għaliex ma jipprotestawx l-irġiel fuq il-fatt li mm, eh, hemm il-problemi mal-fertilità ovvjament meta l-esperimenti isiru fuq il-farijiet, jiena nipreferi li nużaw dawn it-tip ta' animali billi nużaw it-tfal u nqogħdu nesperimentaw fuq in-nies. Jiena nerġa' nisħaq fuq ir-regoli tal-OECD. Peter Jar. Yeah. I'm, I'm making a mistake, Eleonora Evios, asked for the floor before you. You have to wait. Eleonora, the floor is yours. Eleonora, the floor. Eleonora, fidejk. Ija, jina xtaqt nejċa ħaġa jinu kol fuq dan suġġett. Jina naqbel ħafna mal-petizjoni u nirringrazzja l-penizjonanti tal-li jintom erġajtu ġejtu għawnek biex titkellmuna fuq din il-problema verament serja. Fil-parit tijaj nafu kol li, anzi, l-inizjattiva fuq il-vivisection il nafu li ċittadini qegħdin jieħdu l-inizjattivi tagħhom fuq dan is-suġġett u se jkun hemm dibattitu anki jekk il-Kummissjoni Professor Hilna moħna, jiena naħseb dan huwa suġġett importantissimu u noqogħdu attenti ħafna kif u kome nerġaw nirrevedu il il-regolament il REACH li għadu qed iħalli it-triq miftuħa l-esperimenti fuq l-annimali li testjar fuqhom nafu li jeżistu metodi alternativi oħra li u huma iktar effiċjenti li qatt u qatt ma ġew studjati imma il-metodi l-ġodda innovativi hemm bżonn li jiġu studjati Ah, memx eh, prova ċentifika li tgħid li t-tessjar fuq l-annimali l-esperimenti fuqhom huma ta' iktar ta' min jorbot fuqhom. Meta wieħed jara ftit qed nitkellmu mill-fazi qabel il-klinika għal-klinika hemm perċentwal kważi negliġenti ta' dawn il-provi u l-evidenzi dan kollu iġifiri rridu nħarsu iktar lejn l-innovazzjoni anki biex nħarsu il-saxħa tagħna li hemm bżonn anki fuq livell etiku rridu nħarsu il-saħħa tal-annimali. Imma din hija kwistjoni wkoll ta' progress tax-xjenza. Grazzi. Now Peter, the floor is yours. Peter, issa fidejk. Erste Bemerkung an die Petenten. Wenn wir eine Petition im Petitionsausschuss diskutieren und behandeln, äh, dann ist das Iva, wek, aħna il-fat li għedni diskutu petizzjoni, iġifiri il-fat li l-membri għedin jarfu li dinja kwistjoni li importanti għanku fuq il-level politiku, għaparti minnek, e kif għalet il komissjoni u kol, aħna nafu li jembasta organizzazzjoni li għed jihdu Sib dan il puntu hemm ċerta affarijiet li ċaqalqu dan aħħar 20 sena. Hemm fil-fatt ħafna teknoloġiji ġodda, laboratorji, ċertu testijiet fuq l-annimali kienu projbiti issa għal din raġuni aħna rridu irridu taw daqsxejn ċertu kummenti. Il-Kummissjoni qalet ukoll li il-bażi legali dwar il-regolament tar-riċ irid jerġa' jkun attwalizzat. U iva aħna rridu nippruvaw innaqshom kemm jista' jkun it-testijiet fuq l-annimali. Hemm ħafna testijiet li saru forsi f'sitwazzjoni irregolari u aħna fl-Ewropa eh, eh, rridu naraw li forsi jekk jista' jkun hemm xi testijiet li jsiru iżda permezz tal-użu tat-teknoloġija l-ġodda. U jekk ikun hemm e, xi elementi li jkun verifikat illi huwa ta' dannu għax għalfejn li aħna nipprova fuq l-annimali jekk diġà minn qabel nkunu nafu li jista' jkun verament ta' dannu. U dwar il-politika, jien naħseb illi bil-politika aħna ħin kollu nippruvaw insibu kompromess, ġifiri għet nistana bil-ħerqa illi konna aktar kompromessi. Really an Grazzi. Jiena naħseb li dinja kwistjoni importantissima u għal din ir-raġuni nistaw nirriferu l-petizjonanti għal dak li se jseħ fil-11 ta' Mejju se jkonna smiħ pubbliku dwar inizjattiva ta' ċittadini li se tkun ukoll web stream fl-Ewropa kollha dwar il-Protestop to Vivisection. Din tkun tista' tissegwi l-petizzjoni tagħkom. Aħna smajnikom, smajna l-Kummissjoni, l-kollegi kena dibattitu bejnietna u nista' seħilkom moħħkom li dan il-Kumitat se jipparteċipa fil-smiħ pubbliku fuq Stop Vivisection. Għalhekk Jiena niproponi li niqfu din il-petizzjoni u nieħdu il-pass li miss fil-smieħ. Grazzi tal-li ġejtu għawnek u il-vjaċċi tajjeb lura. Nispera li kolkom ċans forsi tmorru dawra ma' Brussel. Issa, rridu nħaffu għaxad baqanna ħafna x'namlu fuq l-agenda. Is-sur Ernesto Soho jgħat dwar il-petizzjoni 570 tal-2013 dwar il-korruzzjoni fir-Rumanija. Mela, fidejk, eh, għandek 5 minuti, sinjur, biex t-prezentana petizzjoni. Xtaqt illi ninterrompik il-petizzjoni tjana xħajġri bija. Ma fimx eżattament kif ħanimxu sab il-petizzjoni. To you and to the Commission and from here the colleagues will bring with them your information to the hearing that we are having. Ovvjament aħna kena diskussjoni smajnikom u sen komplu nieħdu l-informazzjoni li tajtuna intom fil-smieħ fil eh, pubbliku, fil-dialogu li ġej issa wara. Grazzi ħafna. Happy to give the floor to our next petition. Mela, nisimaw il petizjonant li mis sur soħo. Grazie ħafna, Signora President. Jena nishtiq nispiega l-ewel net li qed nippreżenta il-petizzjoni ta' Sur Soħom minħabba l-saħħa tiegħu għaliex għaddej palissa eh, minn trattamenti mediċi minħabba idbatija li għadda minna minħabba li tneħitlu l propieta tiegħu fir-Rumanija b'kolluzzjoni ma' l-awtoritajiet tal-ġustizzja u tal-pulizija ta' dan il-pajjiż illum il-ġurnata sur soħo huwa fallu, tilef kollox kien investa madwar 2 miljuni fir rumanija Ma tantx għandi ħin irrid verament eh, nagħti dettalji fil-qosor. Is-sur soħo kien parti kien, kien involut fi 11 il-proċess eh, ġudizzjarju u mutanċu huwa faċli wieħed si konkludi kollox 5 minuti, sur eh, soħo eh, fil-sena 2000 fil-Rumanija eh, waqqaf kumpanija li taħdem linjal u ġi ingannat mill-avokat tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Rumena, kolluzzjoni mal-amministraturi tal-kumpanija tiegħu u kienu diġa edin ineħħu il rizorsi mill-kumpanija l-amministraturi stess, imma meta bdew eh, joħorġu ċertu anomaliji fil-proċess, meta feta proċess s-sur soħo, eh, per eżempju kienem eh, kwotazzjoni firem folot, jew kella persuni li ma jirrappreżentawx l-sur soħo u s sentenzi ma jaslu lux, il-provi jiġu miċħudin. Per eżempju, kienem prokura bo postiljat li ġiet miċħuda għaliex Eh, il-sur eh, soħo għal, eh, direttur għal li ma kienx ferma. F'każ ieħor pereżempju d-direttur tal-kumpanija qal li kienu ħalsu 24,000 euro sabiex ikollhom sentenza favorevoli. Iġbiri, kienem eh, fil-proċedimenti kollha kienu prezenti l-amministraturi, l-imsieħba u d-direttur, imma ma ġiex ikkwotat jew kwotat falsament is-sur soħo. Kienem eh, u kien għamel pereżempju eh, denunzja ta' ser ta' 4000 euro, l-pulizija ħbew din id-denunzja dan ir-rapport u kienem dikjerazzjoni falsa u s-sur soħo kondanna ħarrek il-kapitan tal-pulizija l-din istqarrija falsa, imma anka din sparixxiet Ġviri, il-rapport ta' ser sparixxa kompletament u dan għax kien involut e, eh, il-prosekuturu kol. U għet mill-prosekuturi li parteċipa e, fil-proċessi u li falla kontra il-sur soħom ma setax e, eh, jeżerċta. U kien għamel starija falsa U dawn u kazi, u mbagħad wara ġim keċċi għal korruzzjoni, ġivi dawn ftit mill-każijiet għalhekk hemm dubji serji dwar is-serjetà ta' dawn il-proċedimenti. Fir-reġistru kummerċali pereżempju ma ġewx ippubblikati il-partnership deeds ta' Sur Soho imma dawk li kienu favur l-amministraturi tiegħu iva ġew pubblikati jidher li l-problema ewlina ewlenija ta' Sur Soħo kienet li ma xaħamx l-imħalfin la l-prosekutur laqas il-pulizija. Is-Sur Soħo eh, kellu eh, ostakli sistematiċi l-aċċess għal ġustizzja u dan l-involviment tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji, tal-reġistru u l-pulizija e, li ma setax ikun hemm dawn l-ostakli. U dan huwa kollu koerenti mar-rapporti tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-ġlida kontra korruzzjoni fenomenajja tal dawk iż-żmien. Għalhekk is-Sur Soħo fl-2004 fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, is-Sur Soħo qal eh, kien hemm eh, fatti ta' korruzzjoni. U qalulu li minħabba l-prinċipju tal-firda tas setat id-Dipartiment tal-Ispezzjoni ma jistax jintervjeni irridu nfakru li fil-proċess ta' preadizjoni tal-Unjoni Ewropea kien hemm tliet entitajiet individwali li kellhom jikkontrollaw il-korruzzjoni li kienet propju dak li tala pissur soħo. U dan huwa żmien meta l-Unjoni Ewropea kienet qed verament investi fondi biex tiġġieled il-korruzzjoni fir-Rumanija Fl-2005 l-ambasċata spanjola prezentat fajl il-Kunsiljer tal-Istat tal-Presidenza eh, fuq dan. U s-sena ta' wara eh, dan ġi eh, ris kienem risposta mill-Avukat mil Ġenerali u bat id-dossier li tribunal ta' Timiswara. Tlet snin wara għal kienem eh, tlet proċessi reġistrati ma maġi investigat xej l ambasġatur ta' Spanja mbagħad eh, bat lill-konslu biex jitkellem mal-avokat ġenerali u qal li l-awtoritajiet rumeni mu ħajamlu xejn. U dan kollu waqt il-proċess ta' sħubija u sur soħo fl-aħħar talab lill-Parlament Ewropew li dawn, li juri li dawn il-fatti u ma kolla rizultat ta' korruzzjoni li kienet prezenti f'dawk is-snin ta' Rumanija u ma setax jiddefendi lilu nnifsu nifsu legalment u dan huwa ksur ċar tal-artikli 20 u 47 tal-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali għaliex il- minajr li l-istituzzjoni trumeni kontra l-korruzzjoni ma xewx minn kelli ma obbligati li jamlu dan u għet jitlob li bid-dokumentazzjoni tiegħu tinfetaħ investigazzjoni indipendenti tal-Unjoni Ewropea sabiex tiddetermina eżattament eh, x'kienet isir u l-ħsara li saret u fl-aħħar nixtieq ngħid li x'jista' jagħmel ċittadin Ewropew meta l-aċċess għall-ġustizzja titħaq bih tmur kontra it-trattati. Grazzi. Thank you very much, Mr. Grazie. Grazie ħafna, Sur Garcia. Fissem Sur Soħo u issa għaddi l-kelma l-rappresentant tal-Kummissjoni, Sur Deager. Signora Dejager. Lodwa tajba, għat isimawni, grazzi Signora President. Lodwa tajba jiena, nishti l-ewwel net nirringrazzjakom għal din il-petizzjoni jiena verament jiddispjaċini meta nara li intom kelkom din l-esperienza kera u tant eh, tliftu flus, imma jiddispieċini nejt li l-Komissjoni mhix kompetenti ma tistax tintervjeni eh, peress li mawx ksur ta' regoli ta' l-Unjoni. Ma nistax niftħu il-kas kontra l-Istat ta' Rumanija, imma aħna qed nifmu il-każ tiegħek u każijiet simili li mhux kulħadd jiġi rrapportom u nkunu nafu bihom. Ġifieri, veru li hemm il-monitoraġġ tal-korruzzjoni fir-Rumanija, imma qegħdin namlu monitoraġġ tar-riforma legali tal-sistemi u koll fil-Rumanija. Għet nitkelmu fuq il-CVM. Dan huwa mekkanizmu li introduċit Rumanija fl-2007 ma kien hemm is-sħubija fl-Ewropa u huwa l-mekkanizmu li jintuża fil-dan il-pajjiż biex niġildu kontra biex jiġildu kontra il-korruzzjoni u juża ċertu numru ta' benchmarks. Il-Kummissjoni li jien qed nirrepreżentawnek u kol għamlu ċertu numru ta' zjarat fir rumanija Ovvjament ħadu l-esperti tal-istati membri biex jagħmlu ftit dan il-monitoraċ u jaraw kif il-progress qed isir jekk kien qed isir il ġlida kontra l-korruzzjoni u ta' kull sena il-Kommissjoni toħroġ rapport fuq dan l-suġġett. Mill-aħħar rapport ta' CVM ħareġ fil-fjannar ta' din is-sena U għawnek se kwota minnu, għax tajjeb li tkunu tafu li il-progress li saru fl-2013 ħafna qosma, eh, fl-2014 marru iktar il-qoddim, ġifiri kienem xejra pozittiva, il-sistema legali tal-pajis qed isir iktar tajba u il-korruzzjoni għedin jipruvaw jil għawla Imma ovvjament dan il-progress irid ikompli, kompli biex ma jerġax lura. Il-gvern iktar konxju għal fat li jiġilet kontra korruzzjoni ġeneralizzata, imma tant kienet tija kbira din il-problema jrid ikun hemm approċċ sistematiku. Ġifieri biex nagħlaq ngħid li progress kbir sar. Korruzzjoni hija teżisti, imma nistgħu ngħidu xi 800 persuna ġew arrestati u anki meħudin il-qorti e, kien hemm ukoll xi 25 maġistrat, il-progress sar imma it-triq għada twila. Il-Kummissjoni se tkompli tejn lir-Rumanija f'dan ix-xogħol. Flimkien ma' CVM dan ir-rapport anki fil-qafas tal-semestru Ewropew il-Kummissjoni tagħmel rekomendazzjoni tir-Rumanija biex issaħħaħ is-sistema legali eh, ta' dan il-pajjiż kompli tiġilet kontra korruzzjoni għax kifet inti dan iwaqqaf u l-iżvilupp ekonomiku f'dan il-pajjiż. Għalhekk il-progress huwa importanti. Fil-petizzjoni tiegħek inti tkellimt fuq punt ieħor dwar il-mekanizmi finanzjari li jeżistu nixtieq ngħidlek li fir-regolament finanzjarju u anki tal-fondi strutturali hemm proċeduri ta' kontroll ta' um, auditjar kemm intern kif ukoll estern u jekk se l-esperti isibu li jkun hemm frodi um, ta' natura sistematiċi il-pagamenti il jistgħu wkoll jitwaqfu dan isir tafux meta jkun hemm il-problemi il-pagamenti jitwaqfu. U se niqafaw dak kol jinkin kollu li kelli xinaj fuq il-punt, grazzi. E. And now um, I'm happy to Mela, issa nista' niftaħ id-diskussjoni lill-kollegi u l-ewwel Bilbao. Grazzi ħafna u nixtieq nilqa lil u Soħa u Soħo u l-persuni li eh, qed jakkumpanjawh. Jiena nixtieq nitlob li l-Kummissjoni tkun aktar ċara u nitlob li tagħmel investigazzjoni kemm jista' jkun eżawstiva u tamal malajr għax hemm eh, hawnhekk qegħdin eh, ninkisru id-drittijiet eh, tal-bniedem u s-sigurtà tal-ċittadini Ewropej. Iva, dak li qalet il-Kummissjoni wa tajjeb għal programm ġenerali f'dak li qed naħdmu ma mhux bħala tweġiba għal ċittadin Ewropew u għal dak li qed jitlob dan iċ-ċittadin Ewropew. Is-sur soħo għadda minn eh, imprenditur eh, li sejjer tajjeb, imprenditur li seta jinternazzjonalizza il-ħidma tiegħu għal persuna li qed jiddependi fuq il-lajnuna soċjali. Ir-raġuni għal fej falla mhux għax ġestjona ħażin hu jew inkella x'falla s-suq, le. Din hija problema li palma ġew ippreżentati il-fatti eh, hemm kuxenza tagħha. Ir-Rumanija hija markata bl-aħmar fir-rapporti tal-Kummissjoni stess u huwa ċar li il-setat ġudizzjarji mhumiex indipendenti. Hemm bżonn ta' viġilanza stretta għal dan il-pajjiż u fil-fatt saru kien hemm aġenzija indipendenti li nħolqot li rat li kien hemm inkompetenza inkompatibilità fl-eżekuttiv u hemm bżonn li niġġieldu kontra din il-korruzzjoni partikolarment fuq livell lokali. Dawn huma kummenti tal-2012 u rapport tal-2015 ta' Jannar qed jgħid li qed nimxu l qudiem ma mhuwiex biżejjed il-fatti stabilixxew li eh, falla s-sur soħo. U dan kollu ma marbut ma' din il-problema u din bdiet 10 snin qabel meta s-sitwazzjoni kienet ħafna qar ovvjament imma jiena qed nitlob u nispera li l-Kummissjoni titkellem mod ċar li hija lesta li titkellem mod ċar fuq dan il-każ għax trid tkun il-każ l-eżempju tajba eh, biex titratta ma' dawn l-eluf ta' persuni li eh, ġralhom xi ħaġa simili u ma setgħux jiġu qudiemna. Għonu president tal-Kumitat minnaħa tal-rappresentant permanenti tal-Rumanija għal li memx indizzi li memx informazzjoni bizzejiet sabiex ikunem investigazzjoni fuq l-aspetti dwar il-korruzzjoni f'dan il-kas. Jiena nishtiq najt lill-membri ta' dan il-Kumitat li sur soħo ġijaw bid-dossier kollu kemmu u dim din il-Komissjoni u tistaw taraw dokumentazzjoni ta' kull pass li seta jagħmel 5 eh, minuti l-avukat tiegħu li ma setax, issa min nixtieq jaraw ma' qegħdin, aħna għad dispożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ma nistawx nalqu għajnejna. Dan huwa kaf wieħed iżda huwa eżempju ta' piramidi li teżisti fl-Ewropa b'ħafna ċittadini li qegħdin ibatu mhuwiex biżejjed li nimxu qudiem b'mod ġenerali illum għanna bżon ta' risposta ċara u konkreta għassur Ernesto Soho. Grazzi. Thank you very much. And now... Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma lil sur Itur Gajs u ekwiġobkom. Provaw, titkelmux fit-tul, tu mux iżiet minn zewġ minuti. Grazzi, signora President qed nara li l-affarijiet ma jinbidlux fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena kont membru għawek għal 10 snin. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid eh, u nifraħ lill-personal, nilqa' lill-personal u l-kollegi antiki ta' dan il-Kumitat. Aħna nafu x'ġara tul ħafna żmien u b'ħafna petizzjonijiet u mem ebda dubju li aħna edin naraw għawek petizjoni ta' eh, ċittadin Ewropew dan il-kas Spanjol li hija traġedja, għaddej minn traġedja personali, traġedja ekonomika u traġedja minn aspetta negozju. Is-sur soħħo spiċċa mhux imħares minn sistema li suppost kien sistema legali, demokratiku u ġust ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-kas tal-Rumanija, bħal kwalunkwe pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. U palma qalet il-kollega tiegħi mod tajjeb, is-Sinjura Bilbao Barandika, em, provi biżejjed b'dawn il-files li juru li ġi trattat ħażin u li nkisrulu id-drittijiet Ewropej tiegħu, id-drittijiet ta' ċittadin Ewropew. Illum, Sinjora President, is-Sur Soħo huwa l-vittma. Imma għada pitada jista' jkun eh, persuna oħra tan-negozju, kwalunkwe ċittadin Ewropew f'dan il-pajis eh, li huwa Rumanija. Alex, Signor President, permettili najt fil-qosor u nispiega li najt l kummissjoni Ewropea wara li smajt dak li kella xi tgħid i li hemm kontradizzjoni fil-Kummissjoni f'dak li qaltilna illum. I qalet li mhijiex kompetenti, mhijiex kompetenti biex tipparteċipa f'dan il-din il-kwistjoni. Imma immedjatament umbat eh, eh, akkużat akkużazzjoni manifesta għaliex inta ma tajdu minnaħa tal-Kummissjoni li aħna maħniex kompetenti. Imma aħna ħan nispjegalkom da kollu li namlu fir-Rumanija. Umbat, jispiegaw li huwa ċar li għaddejja investigazzjoni fir-Rumanija li mhux kollox huwa ċar li l-Kummissjoni qiegħda tanalizza din għalhekk sinjuri tal-Kummissjoni Ewropea mem ebda dubju li iżjarat li qegħdin tagħmlu intom stess fil-Rumanija dak kull dak li trid tinkludu huwa din il-petizzjoni. Dan huwa eżatt dak li qed jispjega s-sur soħo f'din il-preżenza pubblika hawnhekk fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Mela, biex nala, Sinjura President, jiena nixtieq nitlob numru ta' affarijiet lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet l-ewwel li il-petizzjoni li qegħdin nitkellmu fuqha tibqa' miftuħa. It-tieni punt li l-autoritajiet rumeni inġalwom jidru għawek u dim il-Kumitat tal-Petizzjonijiet palma għamlu kemm il-darba fis snin ta' qabel meta jinkont parteċipa għawek. Parteċipaw, kienu prezenti membri tal-autoritajiet ta' pajzi bħal tiegħi jew inkella Danimarka, il greċja jew inkella e, pajjiżi oħra li ġew jispjegaw suġġett tant gravi bħal dan li qegħdin nittrattaw hawnhekk illum. It-tielet punt, Sinjura President, nixtieq nitlob lill kummissjoni Ewropea tweġiba ċara u dim din is-sitwazzjoni u fid-dawl tal-ispjegazzjonijiet li smajna illum eh, fuq dim din it-talba ta' soħo U mux jgħoddu jgħidunna xet jamlu jew xħajamlu fir rumanija aħna rridu nkunu nafu xet jġib din il-petizzjoni u raba punt li nibatu ittra minnaħa tal-presidenza minnaħa tijak, jek ti permetti li, sinjura president, lill-autoritajiet tal-Rumanija, lill-autoritajiet tal-gvern rumen u lill-autoritajiet ġudizzjari biex jispiegaw xet, biex nispiegaw aħna xet isir fil-kumitat tal-petizzjonijiet. Ġviri tħassib tana fissem is-sur soħo għax ebda dubju li aħna ħanibqaw inżommu miftuħ, miftuħa din il-petizzjoni biex inkunu nafu kif ħatiġi, ispiċċa din il-petizzjoni. U xħatkun il-risposta tal-autoritajiet eh, rumeni, imma mem ebda dubju għaw ma nistawx nalqu din il-petizzjoni. Qabel ma jkonna kjarifika ċara minnaħa tal-autoritajiet rumeni ta' dak li qed isseħ fil-każ soħo. Grazzi ħafna. Thank you very much. And now I have three more speakers on my... Grazie ħafna, mela fadal tlet kellima fuq il-lista tijaj. Jimporta jek nala il-lista? Mela, Sur Bibega, Sur Marta. U Sur Terim Parahas. Teri Kabras. Nista nala il-lista mbat? Mela, Sur Bibega. jina il-sur soħo nejlu li dispjaċini, dispjaċini li ju tilef tant. Imma nixti nejċi affarijiet. Il-kumpanija tijak inti bdejta fl sena 2000 minn dak iż-żmien saru ħafna riformi fir-Romanija, speċjalment fis-sistema legali kif qalet tajjeb il-Kummissjoni. Minn l-aħħar rapport ta' kontroll u għet jistajajt li sistema legali la ħafna uh, progress edha fitri tajba. Xaqtu kol nejt li l-autoritajiet kompetenti tal-Rumanija u kol batu risposta u qalu li memx provi suffiċenti u konkreti. Ha il-petizjonant wara li kien mar fil-qrati u fl-istituzzjoni ta' pajizu seta ressa il-petizjoni tiegħu fil-qorti ta' drittijiet tal-bnidem ta' Strasburg. Imħabba li din iktar tidħol fil-konvenzjoni u nixtieq insaqsih jekk dan għamlux u jekk għamlu x'ġara. Resqu l kastijaw tiegħu ma' din il-qorti ir-Rumanija diġa daħlet mekkanizmi ta' kooperazzjoni u ta' verifika għas sistema legali ġuridika tagħha. Il-Kummissjoni fir-rapporti tagħha kol qed jgħidu li l-affarijiet eh, sejrin, tajje fil fir-Rumanija u qed jiżvolġu tajjeb. Jiena verament jiddispiċini li sur soħo tilef tant flus u Pero e, wieħed irid jara li l-istituzzjonijiet jagħti kasom. Grazzi. Grazzi ħafna, issa Sur Martin. Grazzi ħafna, Signora President. Mux se noqogħdu niġġudikaw aħna e, dwar il-fatti, imma hawnhekk smajna l-petizzjonant u l-Kommissjoni. U dak li uħroċar huwa li l-Kummissjoni qed tgħid tirkonox il-fatt li fir-Rumanija hemm il-korruzzjoni imma mish qed tirrispondi il-talba il tas-sur soħo li qed jgħid jiena id-drittijiet ġew imkasbra im, im tiegħi u l-Kummissjoni mhux qed tirrispondi. Jiena għandi l-provi li juru li jiena kont vittma ta', ta ser eh, jew eh, tal-fatt li drittijiet tiegħi ma ġewx rispettati. Għalhekk minn hawn hemm id-dubju u meta jkun hemm id-dubju, id-dubju dejjem jirbaħ biex jagħti palata lil vitmi. Jiena m'iniex kompetenti biex ovvjament noqgħod niverika kull prova li ġabet id-divisa imma huwa rwol tal-Kummissjoni e, u jiena neżiġi li jkun hemm e, il-possibilità li għal kassa sur soħod issir inkjesta speċifika Eh, mhux qed nitkellmu fuq il-problema globali tal-korruzzjoni fir-Rumanija, irridu nirrispondu għal talba tas sur soħo. Ġifiri, talba individwali li bija nistaw kol inserħu l-imħuħ ta' ċittadini tal-Ewropa. Mhux qed nitkellmu fuq eh, stat ta' dritt ta' ċertu pajjiżi, ma stat ta' dritt ta' kontinent għalhekk jiena naqbel li petizjoni petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. U jekk ma nistawx aħna nitolbu il-Rumanija li terġa tiftaħ il-kas bidrittijiet rikonexxuti għall-inqas namlu issir inkjesta iktar diligenti fuq eh, fu il-kas. Terri Cabras. Don't, don't worry. I got it right. Issa sur Terri Cabras nasab li jettu sew eh, d-darba. Tox li ta' fuq ismi il-ħbib għajteri għajdu li biex ma jgħodux ħawdu. Ressija un tipi għala komisjon, euh, je suis absolument d'accord avec ce que. Jena, naqbel kompletament ma dak li qal sur Maħta u l-kollegi l-oħra Jiena naħseb li mhux biżejjed li ngħidlu li l-affarijiet sejrin għall-aħjar qed nitkellmu fuq ċittadin tal-Unjoni Ewropea li qed jiġi qudiemna u jgħidilna li dawn l-affarijiet saru f'dik is-sena jew f'si sena jew oħra. Forsi li l-Kummissjoni taħseb u forsi għandha raġun li il-Kummissjoni miex ma tistax tagħmel l-investigazzjoni l-inkjesta imma l-Kummissjoni tista' titlob lill-Gvern ta' Rumanija jagħmel inkjesta tiegħu sow b'mod xieraq. u li l-gvern ta' Rumanija jirrispondi għal dan u jati spiega. għalhekk il każ għandu jibqa miftuħ, nistennaw dawn l ispjegazzjonijiet u mbagħad inkunu nistgħu nirribattu għax is-sur soħħo għandu argumenti tajbin u fit-tul. Issa irridu naraw xiejt il-gvern tar rumanija fuq din il-kwistjoni. Mux il-Kummissjoni, imma il-Kummissjoni titlob biex tiddefendi il-ċittadini tal-Europa. Grazzi. Thank you very Grazzi ħafna. Mela, issa assolutament ma fidlin xiziet ħin. E, kien hemm kollegi oħra imma għalaqt il-lista tal-kellima ftit minuti ilu. U dan ifisser li issa nixtieq ngħaddi il-kelma lura lilkom. Pala avokata, sur soħol minuta. Grazzi ħafna. U għacċar. Jina dak li ma nistax nifem huwa kif il-Kummissjoni li supposta tiddefendi it-trattati kif tista bħalissa e, iżom politika ta' difiża tal-istati meta dak li supposta tagħmel il-Kummissjoni huwa li twetta it-trattati ġifieri drittijiet ta' ċittadini u tiddefendi iċ-ċittadini. U jiena fl-opinjoni tiegħi għandha funzjoni politika ħafna burokratika ħafna imma mhux qed twetta lan tagħha ġifieri tiddefendi ehm, it-trattati ġifieri l-artikli 20 u 47 b'mod partikolari f'dan il-każ. Għalhekk nistgħu nikkonsidraw li forsi huwa konvenjenti jekk il-Kummissjoni eh, tikkunsidra jew taħseb li l-Avukat Ġenerali tal-Kummissjoni forsi jista' jagħmel jista jizemina dan fit-TFEU u l-applikazzjoni ta' oċta l-artikli 20 u 47 għax naħseb dan l-unika mod kif jista' jkollna aċċess għal ġustizzja raġonevoli f'dawn iċ-ċirkostanzi. L-aħħar kumment minn naħa tiegħi. frankament imħasseb ħafna Eh, dwar is-sitwazzjoni tar-rapporti li tista' tagħmel ta' Rumanija għaliex dak li rajna huwa li meta id-dokumenti ma jintoġbux jisparixxu. Irrid ikun xi ħadd indipendenti li jagħmel din l-investigazzjoni. Grazzi. Colleagues, this is a very, very... Kollegi, dinja dinja kwestjoni verament delikata u diffiċli. Jiena, sur hu paċenzja, ismani naqra xandi xinajt ħalli twassal il-messagġ tijaj l kollegi l-klient tijak. Dinija kwistjoni delikata u diffiċli u aħna in verament inħossu għassur soħo li verament bata. Jina l-proposta tijaj hija din li aħna minn dan il-komitat nikkonsultaw, natu mandat l-segretarjat sabiex jikkonsulta ma' servizzi legali tal-Parlament Ewropew sabiex forsi jirnexxinna niprofaw insibu kif nimxu il-qoddim f'dan il-każ. U fl-istess ħin ovvjament il-petizzjoni nżommuha miftuħa, forsi kunu nistaw niktbu itra fisem dan il-Kumitat lill-Avukat Ġenerali, ma diħa ħallija miftuħa biex naraw xħaj oħroċ mid-dialogu l ħajkonna ma' servizzi legali li aħna ħan nibdeħ kemm jista' jkun malajr aħna wkoll kemm nistgħu niktbu wkoll ittra l rappreżentant permanenti tar-Rumanija u nitolbu li l-autoritajiet kompetenti li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom fuq dan il-każ id-dettaljat dan il-każ individwali. U jiena dan huwa l-unika mod kif nista' naħseb li nistgħu nimxu il qudiem f'dan l-istadju. Qed nara kif tagħmel iva brasek forsi m'intix kuntent, imma b'dan il-mod nistgħu nimxu il qudiem Jiena hekk qed naħseb f'dan l-istadju. Mela, ħanamlu hekk, nixtieq nirringrazzjakom. U ma nistax nkompli iżjed għax għandna ħafna ħafna xogħol x'namlu. Nixtiequ nawguralkom il-vjaġġi eh, Plura Spanja u għajdu l-Sur Soħo, eh, awgurawlu l-Sur Soħo minnaħat tal-Kumitat u l-Parlament Ewropew u l-membri eletti. Grazzi. Issa l-punt 12. Aħna diġa diskutejna l-opinjoni fuq il-segwitu tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għad-dritt tal-ilma u Margaret naħseb li taqbel miegħi li m'għandniex għalfejn iddiskutuha. L-unika ħaġa nixtieq nagħmel ċara hija li l-proċedura hija din li ġejja. L-iskadenza għall-emendi hija 17 ta' April f'nofsinhar għada, jiġifieri f'nofsinhar. U għana għankulu għedin nivotaw fuq din l-opinjoni f'din il f'dan il-kumitat fil ħamsa ta' Mejju. U nawguralkom, nafdaw li ħatamlu opinjoni tajba ħafna. Sentenza wahda jena nishtiq jien diġa kelli laqa preliminarja ta' Shadows, eh, għax qed niprofa nikludi l-kulħadd, eh, ma nixtieq nirringrazzja lis sur Nagilem mhux qiegħed imma hu bat li itra li jena irċivejt dal odju jew l-bira. U nishtiq ngħid kostruttiva ħafna. U qed nistara bil għal nara l-emendi u qed nippjanaw li konna laqa' tax-shadows il-ġimgħa Dawn il-kummenti tiegħi. Għandek raġun fil u l-prinċipi dwar li CI nħallihom eh, fidejn kollega fantastiku tiegħi fil-punt li mis. Tajjeb ħafna. Issa ngħaddu għall-opinjoni li miss Peter. Ich wollte richtig stellen, unser Kollege Naci ist äh, Jena, etnara nara li sur Naċċi ma stax ikun hawnhekk maħabbar li huwa kiku kieku kien ikun hawn. Okay. I'm sure that there will be a good cooperation Jena Jiena ċerta li ħajkun kooperazzjoni tajba fuq dik l-opinjoni. Issa naddu għall-opinjoni fuq l inizjativa t ċittadini Ewropej Nishtiq li kapaċi najt isima kif suppost tajt il-President. Din hija l-opinjoni u l-iskadenza għalija hija. L-iskadenza għall-emendi fit-23 ta' April il-votazzjoni ħassir fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet fit-23 ma ta' Ġunju u il-votazzjoni fafko ħatkun fit-22 ta' Settembru tal-2015. Jina fil-fat ma nasibx li għanna bżon niddiskutuha, sempliciment ħan informakom li dan u dinja l-iskadenza dawn huma dan huwa l-kalendarju kif ħanimxu qudiem. Mela. Tajje, pirnexin nal u fil-ħin, anzi qabel il-ħin għalhekk ħanalaq din il-laqa u nerġgħu nitaqgħu fit-tlieta. Thank you. Grazie.